għallek nengħis ingrazzja u kol il-min appoġġani fuq dan il-rigard. U nix ingrazzja il-kulħat illi intervjena. Anki dawk ma qablux mi, grazzi tassu. Herzlichen Dank. Die Aussprache ist damit geschlossen und die Abstimmung. Grazzi tassew nal u dibattitu mella il-vot isir għada. Grazzi, issa għanna rapport mis-Sinjura Mattia fuq l-applikazzjoni. Wahdanija għal residenza u għal permessa residenza u għax xogħol. Naddi minnu fih għal rapporter is-Sinjura Mathieu għal erba' minuti. Grazzi. Komissarju kollegi, palma tafu, għala iktar minn 10 snin issa l-Unjoni Ewropea kienet qiegħda tipprova tadotta leġiżlazzjoni għal dik li għal dawk li huma eh, migranti ekonomiċi. Fil-fatt għall-ewwel approċċ globali, ma mbagħad il-Kummissjoni ddeċidiet li taħdem ma' bażi settorali. U dan l-abbozz tad-direttiva jurina li aħna neħtieġu politika komuni għal dik li hija migrazzjoni illegali u speċjalment dik ekonomika għana ħafna ċifri, għana ħafna sistemi fis-seħħa għal-viza u l-kontrolli tal-frontieri għal-migrazzjoni illegali eh, irregolari imma rridu nħarsu lejn dawk ekonomiċi. U l-Unjoni Ewropea għandha qatt ta' sfidi u d-dima u għalhekk iridu ssimu approċċi komuni u soluzzjonijiet komuni aħna għanna farid pal per eżempju il-popolazzjoni li eh, t-xieħ kol majmur, dawn id-dibdilit kollha demografiċi, dawn huma affett li kollha jiffettwa l-Ewropa. Allura tbassir termini tal-impjeg juri illi ser ikun hemm noqas ta' eh, ħaddiema fil-xhur eh, snin li ġejjin għalhekk jridu nsibu soluzzjonijiet għal problema soluzzjonijiet fuq livell Ewropew nsibu kif se nimlew il-vojt f'dan il-vojt fis-suq tax-xogħol u l-migrazzjoni ekonomika hija waħda minn dawn. Imma aħna rridu nkollu nkunu konxi tal-fatt li irridu norganizzaw roħna biex inqisu l ħtiġijiet ta' kull stat membri u l-kapaċità tagħhom li jilqaw dawn il-migranti. E, e, skont id-direttiva, il-stati membri jistaw jiddeċidu fuq in-numru ta' migranti li huma jixtiequ jirċivu. Aħna il-pajis tijaj insomma ħafna mezzi, per esempio, quotas, mezzi regolatorji, koordinament. Ma xorta ma tantx ħadmu wis kontra ġlida ta' migrazzjoni irregolari u migrazzjoni ekonomika kemm hemm differenza bejn it-tnejn bejn iż-żewġ kunċetti. U għabisse aħna norganizzaw il-migrazzjoni legali sew li nkunu nistaw nittrataw l-immigrazzjoni irregolari u għalek aħna ressana dan il-pakket ħames nenilu. E, immissa irridu nerġaw natuħ daqqatajn. Kif se tbiddel il-konċett legali issa? Issa, mux bħal direttiva tal-Blue Card. Għalix din mhux qed titkellem dwar ċittadini ta' pajjiżi terzi f'kwota, imma qegħdin tipprova tara x'inhu huma diskrepanzi bejn il-leġiżlazzjonijiet differenti għal dekluma li huma proċeduri għal talba għal residenza u il-permessi tax-xogħol għal dawk illi qegħdin jaħmu mod legali fil-Unjoni Ewropea. Aħna m'għandniex strument Ewropew li jkopri il- il-dawn il-ċittadini ta' pajjiżi terzi illi qegħdin jaħdmu fl-Unjoni Ewropea u qed jgħixu hawnhekk ukoll Allura, aħna sub issa ħankun qegħdin nippruvaw naħmu biex naraw illi kulħadd ħajjiġi trattat l-istess mod eh, Kunem hemm kondizzjonijiet indaqs għall servizzi għal taħriġ, vantaċi fuq it-taxxi. Allura dawn ser jagħti lil dawn il-persuni ħarsin kontra l-isfruttar u naraw illi kunem hemm li kollom protezzjoni legali. U wkoll din ser permettinna illi eh, ikun hemm ma jkunx hemm kompetizzjoni mhux ġusta, inġusta. Għalhekk dawn id-dispożizzjonijiet iwaslu għal sitwazzjoni fejn sissa bħalissa li jiġri kolem min qed jaħdem mingħajr ma jitħallas sew. Immis skont din direttiva ġdida li ħajkonna ħajkonna standard li huwa inqas kabrus u iktar effiċjenti u iktar ġust allura ħajkun hemm iktar benefiċċji għall-impjegati u għall-amministrazzjonijiet ukoll u u għal min ħaddem ukoll ħajkun hemm kondizzjonijiet aħjar. Il-Parlament huwa wkoll leġislatur, kważi lesta. U dan ifisser illi dan ifisser li kuħat irrit jerfa' ir-responsabilità tiegħu. Kulħadd irrit irrit eh, ikun responsabbli għax xogħol ġdid illi għandu minħabba l-Trattat tal-Lisbona issa u naraw kif se nittrattaw mod ġust din kwistjoni tal-migranti irregolari u aħna naħsbu illi dan ħajkun ta' benefiċċju għal kulħadd. Grazzi tassew issa għal darbohra il-Kummissarju Malstrom fisem il-Kummissjoni. Grazzi nxieq ingrazzja sewġ rapporters u s-sur Serkas ukoll il-Kumitat kif ukoll il-President Belġan għal xogħol siwi sar Kif tafu, kif għalat il-Sinjor Rapporter, Komissjoni resqed dan il-rapport dġa fl-2007 u l-għana unnek kienu għadu biex jisemplifikaw il-proċedura billi nintroduċu permess wieħed għal residenza u xol u wkoll ikollhom drittijiet għal min qed jgħix f'pajjiż mod legali ma ma jiġix kopert taħt il-proposti u l-kondizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan ma jfissirx li qegħdin neħu kondizzjonijiet li wieħed jagħti jew inneħħi u dawn jaqgħu taħt l-istati membri u huma qatt għandhom id-dritt illi jagħtu jew jneħħuha. U dawn jaqgħu taħt il-politika tal-immigrazzjoni u jekk din id-direttiva ġida tiġi adottata tin tikkonferma l-Unjoni Ewropea għandha tivalur għax xogħol li jagħtu u għal kontribuzzjoni fis soċjetà jagħtu dawn il-ċittadini ta' pajjiżi terzi. U din hija proposta komplessa li tindrezza il-lat ta' migrazzjoni legali kif ukoll ta' impjieg. Il-maġġoranza tal-emendi illi aħna votajna fuqhom eh, tista' tiġi votata mill-favur eh, minnaħa tal-Kommissjoni għaliex hawnhekk inkunu qegħdin ngħidu kemm il-migranti kif ukoll il-minħaddem. U Bekk dan istajjena biex jisemplifikaw dawn il-proċeduri u nsaħħu id-dispożizzjonijiet tat trattament indaqs, pereżempju disproporzjonalità tal-miżati u l-proċeduri tat-taxxa. Imnaħa l-oħra, il-pensjonijiet li jem, il-sistema ta' pensjonijiet ta' jem iktar restrittiva bil-approċ li għamlet il-Kommissjoni. Għalek, jina kontenta illi il-Presidenza u l-Parlament għamlu sforzi ġmilom sabiex jipprovaw jqarbu l-pozizjonijiet tagħhom. Il-Presidenza ippruvat illi l-Istati membri jqarbu mal-pozizjoni tagħkom u jina naf il-Parlament Ewropew ħa in konsiderazzjoni ħafna mitħassib tal-Komissjoni l-kompromessi li l-kol konna qegħdin nippruvaw niksbu ser ser jħarsu ċertu kriterju ġifiri biex jinħarsu il-migranti ħaddima migranti u għom drittijiet ekonomiċi ġusti li huma imsejsa kemm jista' jkun fuq trattament ugwali mill-ewwel ġurnata ta' xogħol tagħhom. Importanti li jkun hemm kundizzjonijiet indaqs madwar l-Unjoni Ewropea eh, dwar l-Unjoni Ewropea kif ukoll li nuru dawn il-pajjiżi imsiħba tagħna li aħna lesti illi dawn il-persuni nittibtawom mod indaqs li jekk huma qegħdin jgħixu mod legali u jaħdu mod legali f'stati membri Ewropej. Aħna ma nistgħux ninjoraw ċerti dispozizjoni dwar trattament indaqs speċjalment dwar meta nitkellmu dwar konsiderazzjoni budgetarja, Jiena naħseb li importanti dan il-kriterja hemm semmi jina semmejt huma respentati. minkejja li r-riżultat aħħarri mhux ideali kemm nista' jkun u kemm nixtiequ li jkun. Imma ma maqat Sinjor Matteo, dan huwa kompromess tajjeb u huwa pass importanti l-qudiem għal fil-qasam tal-migrazzjoni u għal-konim ta' importanza kbira għal-ħaddima. Għalek nishtiq nesprimi il- tamatijaj illi jien aħna nkunu nista u neqblu kim jistajkub ma lajfu u dan ix ingrazzja kullħat ta' xogħol li sar grazzi. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Grazie sew, Signora Kommissarju. Issa fissem il kumitat Empl l-Onorevoli Ċerkas għal żewġ minuti, għal tliet minuti. Lejla tajba komissarju, kollegi. Immigrazzjoni hija fenomenu politiku soċjali ta' importanza kbira. Hija opportunità kbira. Imma aħna rridu namministrawha b'mod ġust u intelligenti għaliex hekk le ta' bil-ħaqser toħloq ilna problema. Għalhekk irridu nitrattaw in-nies b'mod ugwali b'mod ġust persuni li jistgħu jitilfu l-postijiet tax-xogħol tagħhom kieku l-affarijiet ma jsirux sew. U għalhekk irridu niżguraw illi s suq tax-xogħol jikber mingħajr ma jiġi kompromess b'dumping low cost. U għalhekk it trattament ugwali huwa l punt ewlieni ta' kull politika ta' migrazzjoni li hija ġusta u intelligenti. Inna nitrattaw dan, dan kont qed nitratta 11 sen ilu kien hemm ħames white papers u il-Parlament ġie mitlub għall opinjoni tiegħu dwar inizjattiva leġislattiva. It-tielet direttiva sa mhix ħaġa burokratika ma qed involvi id-drittijiet u id-dmirijiet għall-immigranti legali kollha. Tati trattament ugwali, trattament ġust lil kulħadd. Għax kemm minnu legali u kemm minn mhuwiex jistħoqlu trattament ugwali. Dan għattu fil-kumitat empl imma jettu b'nadi oħra wkoll NGOs qed jgħidu l-istess, il-knejjes, trade unions qed jgħidu l-istess. Trattament mhux indaqs jeskludi n-nies li ta' bilħaq jeħtieġu protezzjoni l-ħaddiema temporani. Il-persuni illi huma piegati minn kumpaniji oħra. Hemm persuni illi ġejji minn ċertu pajjiżi ta' oriġni illi mhux ser ikollhom trattament ġust. Dak li qalet is-Sinjura Matjo naħseb illi jippermetti l-istati membri dan jinkludi dawk li huma legalment koperti illi huma Jamlu deroga ta' rekwiżiti ta' trattament fi rigward tal-pagamenti tal-pensjonijiet meta nies imorru lura jew inkella pagamenti lil familjari ta' dawn in-nies jew inkella pagamenti ta' min jinstab qiegħed. Ma jistgħu jagħmlu deroga ta' dan kull tip ta' għajnuna li soltu tmur għal edukazzjoni għolja jew taħriġ professjonali, taħriġ vokazzjonali jista' jiġi injorat u l-Kummissjoni tgħid fl-istudju ta' impatt tagħha li trid teħles mid-differenzjazzjoni fil-liġijiet, mid-differenzi. Ja trid tagħmel bażi ugwali, trid tagħmel pont bejn dawn, imma neħtieġu iktar garanziji. Hemm min aġixxa ċertu estremità aktar mill-kunsill u dan ser ikkisser il-kunsens li aħna ksibna fih il-kumitat tal-impjiegi jiena naħseb illi aħna neħtieġu dibattitu aktar vast bejnietna dwar din id-direttiva dibattitu miftuħ mal-NGOs, il-knejjes, il-trade unions u l-poplu ġenerali. Ejjew ma naqbdux u nadottaw din. Ejjew kunu responsabli. Għalix jekk naġlu l-affarijiet inkunu irresponsabli. Jina naħseb li rridu nuru solidarjetà bejn il-frontieri. Rridu kunem kun sens vast fil-parlament Illi jirrispetta il-prinċipji ta' drittijiet fundamentali tagħna li ħaddan il-prinċipji tal-ILO u tal-Kunsil tal-Ewropa. Ejjew namlu nemnu fid-dinjità tal-Ewropa, fil-ġejjieni tal-Ewropa. Ejjew namlu dan kif għandu jkun. Rridu ninkludu l-ħaddiema kollha ġejjin minn fejn ġejjin legali jew le huma jridu kollhom id-drittijiet dan huwa l-mod kif niġġieldu xenofobija, ir-razziżmu. Grazzi. Issa se ngħaddu l-kelima f'isem il-gruppi. Iżem il-PPE s-senjura Sinjura Omen Rojten għanna żewġ minuti. Grazzi sew, Signor President. Sinjura President, l-ewwel nettina nixtieq nifraħ il-Sinjura Matteo għaliex hija il-nesċila tieħu ħsieb din il-kwistjoni mod tajjeb ħafna, kwistjoni li għaddejja għal ħafna snin. Sinjura Mastrom fl-2001 kien hemm abbossa proposta l-kundizzjonijiet għal-residenti u x-xogħol għal-ċittadini ta' pajjiżi terzi din ġiet irtirata fl-2006 minn għalija u issa għandna dan is-suġġeriment ta' proċedura ta' applikazzjoni unika għal ċittadini ta' pajjiżi terzi li du jaħdmu fl-Unjoni Ewropea dan ifisser illi permess ta' residenza u permess ta' xogħol ser niġbruhom f'permess wieħed. Issa għandna din proposta qudiemna u jiena ma naqbilx perfettament ma' sur serkas għaliex iċ-ċittadini minn pajjiżi terzi li għandhom permess u wieħed sar jiksbu drittijiet soċjali imma dawn id-drittijiet soċjali rridu jkunu validi għal kulħadd. Din hija ħaġa żgura. Jien nixtieq nirringrazzja sur serkas. Għana kena diskussjoni fil-Kumitat tal-Impjegu l-Affarijiet Soċjali kena diskussjoni mqanqla dwar il-kamp ta' applikazzjoni naħseb li l secondit workers ma jistax ikollhom permess wieħed, ma jistax jiġu koperti fil-direttiva ta' secondment. Hemm ċertu artikli illi huma konformi ma' din l-idea. Jina naħseb illi id-drittijiet tagħhom ġew deskritti biżejjed fid-direttiva tal-ħaddiema stazzjonati. Irridu niżguraw illi il-ċittadini ta' pajjiżi terzi ma jipprovdux anqas xogħol mill-forzi indiġeni issa dwar din direttiva rdu niżguraw illi din ma jkollix problemi f'rigward ta' dan. Il-proposta ġiet irranġata skont dan u jiena xtaqt nitkellem dwar il-prinċipju ta' trattament ugwali. Ir-regolament 883 jirregolamenta din l-idea ta' trattament ġust Jena naħseb li dan il-kompromess illi ksibna huwa kompromess tajjeb. Huwa kompromess tajjeb għaliex it-trattament ugwali issa qed jiġi garantit. Fisem l-essendi is-Sinjura Blinkeviċu ta' 3 minuti. Grazzi tassew, Sinjura President. nemažai diskusijų ir bandymo derinti įvairias pozicijas tačiau vis tik äh, Gut, versuchen wir es weiter. Bitte, die May I continue? Ja, jetzt können okay. wir bitte weiter. Jene Professor äh, Pone Kommissare. Äh, Erġib Signora Komissarju, Signora Matjużis, kollegi, huwa minnu li din id-direttiva dwar il-permess uniku hija direttiva li hija importanti ħafna kien hemm ħafna opinjonijiet li ġew imresqa imma ma kenniex deċiżjoni komuni, deċiżjoni konġunta dwar il-ħaddiema kollha ta' pajjiżi terzi li jaħdmu u jgħixu mod legali fl-Unjoni Ewropea. Din id-direttiva trid tkun direttiva qafas biex tkopri id-drittijiet tal-ħaddiema ta' pajjiżi terzi. Għandha tkun bażi biex aħna noħorġu b'direttivi speċifiċi. Dan huwa l-unika mod kif aħna nistgħu nagħtu kontribut biex nistabilixxu l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea. Politika ta' migrazzjoni konġunta Id-direttiva bażi sparixxiet mill-proposta tal-Kummissjoni għaliex ma tistax tiġi applikata għal ċertu kategoriji ta' ħaddiema l ħaddiema staġjonali u refuġġati. Għalhekk ma tippermettix biex ikun hemm trattament ġust fil-konfront tal-ħaddiema kollha biex din tkun punta referenza irridu nkabru il-kamp ta' applikazzjoni, irridu nkopru il-ħaddima kollha l-ewwel qabel kollox il-ħaddima staġjonali għaliex inkella ma jkunx possibbli li napplikaw il-prinċipju ta' ġustizzja. Ġustizzja għal kulħadd fih dan is-suq tax-xogħol. Jiena nixtieq ngħidlek illi l-immigranti legali u illegali iħallsu it-taxxi u jagħtu l-kontribut tagħhom fis-soċjetà u għalhekk l-immigranti kollha jrid ikollhom l-istess drittijiet. Irridu jingħataw l-istess trattament fis-suq tax-xogħol. Naħseb irridu nkunu maquda ħafna biex inkunu nistgħu nirbħu din il-battalja, irridu niġġieldu flimkien. Il-ħaddiema kollha jrid ikollhom l-istess drittijiet u jridu ninkluduhom kollha fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva ma nistawx nippermettu illi aħna stess nwaqfu suq ta' xogħol illi hu ivarja ma nistawx nistabilixxu ħaddiema ta' tieni klassi li ma jirċivux garanziji għalhekk il-garanziji skont l-istandard soċjali tagħna jridu jinżammu. Grazzi tassew, issa fisem l-għaldel onorevoli Sofin tfel ta' tliet minuti, grazzi President. L-ewwel nett jiena nixtieq nibda point of order. Jiena qed nara li għal dibattitu għasek importanti l-imsieħeb tagħna fin-negozjati il-Kunsill huwa assenti mhuwiex hawn. Jiena naħseb din hija ħaġa mhux aċċettabbli din mhix l-ewwel darba u jiena qed nitlob il-Presidenza dan il-Kamra biex tikteb il-Kunsill u tilmenta dwar dan il-fatt. Grazzi. Mbagħad nixtieq bħal oħrajn nifra lis-Sinjura Matteo tal-bicċa tajba ħafna li għamlet dwar dossier ek sensitiv, ek komplikat il-grupp tiegħi, grupp għalde, ser jerfa responsabilta tijaw. Aħna u koll irridu li nelħu ftehim għalix aħna qed nindunaw illi huwa importanti ħafna li aħna nelħu ftehim, iżda aħna dan mhux ser nagħmlu ferħ kbira li xina naħseb illi ġi espress modi differenti mill-gruppi kollha f'din il-Kamra mill-Kummissjoni Ewropea illi din il-proposta il proposta mis qed tikseb daqskemm staqna illi tikseb. Il-grupp tiegħi ser iżomm l-pożizzjoni tiegħu dwar id-dokumenti addizzjonali għax jekk aħna nippermettu l-istati membri kollhom bżonn dokumenti addizzjonali dan ġifi xej lan tal-permess uniku, jew kollok permess uniku jew le. Jekk għandek permess uniku, mela allura m'hemmx bżonn ta' dokumenti żejda. Dwar it-tejbis ta' korrelazzjoni jiena jkolli ngħid illi biex aħna nilħu ftehim il-grupp tiegħi mhux ser jivvota favur dawn il-correlation table li aħna ndaħlu, imma jkolli ngħid li dan huwa suġġeriment personali din hija xi ħaġa tal-mistija minn naħa tal-Istati Membri għal xekk għandhom lan li għamlu trasposizzjoni ta' direttiva li jkunu trasparenti dwarha mela l-huma għallur huma il-bona fede tagħhom irridu iddaħlu dawn il coalition tables. Ikolli ngħid li fl-1999 l-istati membri ħarġu b'din istqarrija li huma rridu politika ta' migrazzjoni u tażil komuni. Kemm għamilna progress sal-lum il-ġurnata? Kważi xejn. Jidher biċċar illi l-istati membri ma jridux politika ta' migrazzjoni komuni. Grazzi. Grazzi tassew. Issa fissem il-ħodor għanna il-Sinjora Lambert għal-minuta u nafs. Grazzi President, aħna u kolem ħazba dwar suq ta' xogħol li varja illi diġà għandna fi 27 stat membru fi ħdan dawn is-27 stat membru. Iżda tħassib tagħna huwa kif aħna nistgħu nitbedu minn dan u nimxu lejn xi ħaġa li hija aktar komprensiva, aktar b'saħħitha. Aħna rridu niżguraw illi konna bażi li naqblu dwara ta' drittijiet għal ċittadini ta' pajjiżi terzi, bażi li kif stabilita il kummissjoni ġiet imtejba permezz tal-Kumitat tal-Impjiegi. Aħna ma rridux li dawn id-drittijiet jiġu dejjem illimitati. U għalhekk għada ser nappoġġaw l-ikbar varjeta possibbli ta' drittijiet. Nixtieq infakkar il-Kunsilli aħna hawnhekk imħasba dwar l-individwi jridu jkunu kapaċi jiżviluppaw l-abiltajiet tagħhom fl-edukazzjoni, jibbenefikaw mill-kontributi soċjali ma jagħmlu u jkunu jistgħu wkoll jiksbu l pensjoni tagħhom. Hekk kif rikonoxxut mill-proposta il-xogħol tagħhom jappoġġa l-ekonomiji tagħna u ta' bilħaq soċjetajiet tagħna. għal grupp tagħna l-impenn għal migrazzjoni ċirkolari hija importanti wkoll f'artikolu 11 a kamp ta' applikazzjoni hija kwistjoni mhux daqshekk importanti li għandna strumenti oħra illi xi drabi nitkellmu dwaru naħseb illi aħna qegħdin nitqu bina nfusna jekk naħsbu li dak li għandna qudiemna hawnhekk sejjer jilqa ħtiġijiet kollha ta' kull ħaddiem migrant fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn ta' approċċ ieħor biex aħna niżguraw illi l-immigrazzjoni taħdem, l-immigrazzjoni taħdem għalihom u għalhekk aħna mhux ser nivvutaw biex ninkludu l benefiċjarji tal-protezzjoni umanitarja fost l-oħrajn. Grazzi ta' sew sem il-GUNGL. L-Onorevoli Leħari, kal żewġ minuti. Signora President, Commissario. kif s-sur Serkas qal jidher illi il-Kumitat Liber, il-Kumitat tal-Impjegi mhumiex jaqblu għalhekk il-Parlament ma jridx jivvota jrid jirrifjuta biex jirrivota dwar din direttiva ta' proċedura ta' applikazzjoni unika. Hemm għan wieħed li jidher biċ-ċar meta naqraw dawn irid niżguraw li l-ħaddiema tal-Unjoni Ewropea jkunu f'kompetizzjoni ma' dawk li ġej minn pajjiżi li mhux fl-Unjoni Ewropea u anke l-immigrazzjoni bejn l-immigranti bejnietom skont l-istatus tagħhom. Issa jek naqbżu din id-direttiva ser ikun hemm status differenti ħaddiema staġjonali ħaddiema li jaħdmu permezz ta' undertaking u għalhekk ser ikun hemm kategoriji differenti. Jekk dan naċċettaw dan huwa ksur tal-prinċipju tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Kontrarjament għal dak li qal ir-rapporter, bi status differenti aħna ikonna pressjoni l-isfel li jista' jkollha effett fuq il kundizzjonijiet ta' xin għal dawk kollha li huma impjegati fl-Unjoni. Ma tistax tiġbor il-legalità billi semmi il-kondizzjonijiet tax-xogħol kif qari sur serkas aħna rridu nitkellmu dwar il-ħin is-sijat tax-xogħol, is-sigurtà, s-sikurezza, l-protezzjoni soċjali, l-aċċess ta' servizzi pubbliċi, għas servizzi tas saħħa u taħriġ. Minn dawn l istandards minimi din ser tkun ġungla. Għaliex ikun hemm wis sfruttar. Il-ħaddiema kollha huma konċernati jkun xi l oriġni tagħhom. Mardux naċċettaw li kuna kompetizzjoni inġusta apparti il-regolament Bolkenstein. Rrid kunem direttiva waħda illi taġa' tisħaq dwar il-prinċipju illi niproteġu Ewropa ta' ħaddiema, Ewropa illi hija soċjali umanista fejn kull wieħed u waħda minna tkun xi tkun l-opinjoni tagħna fil-Parlament il-kol irdu nirrifjutaw din direttiva fissem li FD l-Onorevoli Bizzotto l-minuta. Eżis kollegi, il-rapport li qed niddiskutu fiha ħafna elementi pożittivi. L-approċ ġenerali huwa dak illi nisemplifikaw il-proċeduri. Nisemplifikaw il-burokrazija, il burokrazija għal ma ta' pajjiżi terzi li għandhom permess regolari ta' residenza fi stat membru iżda. Biex nirriflettu xi ftit nixtieq nfakkarkom li lum fl-Ewropa 20 ta' miljuni ta' ċittadini li jinkludu ħafna mandom m'għandhom xogħol huma qiegħda minħabba nuqqasijiet strutturali tas-sistema produttiva Ewropea. U minħabba kriżi illi tidher li mħat intemqat. Qabel ma nasbu dwar ċatin ta' pajjiżi terzi li jgħixu fil-pajjiżni tagħna, wasal iżmin li l-Unjoni Ewropea timpenja ruħa biex tagħmel miżuri ekonomiku, soċjali u politika li l-ewwel qabel kollox jgħinu liċ ċittadini tagħna biex huma jsibu jew jerġgħu jsibu xogħol. Jekk l-Ewropa tkun tista' tagħti xogħol liċ ċittadini tagħha ser toħloq bażi soċjali b'saħħithom biex imbagħad tkun tista' tilqal flussi immigratorji minn barra. U għalhekk l-ewwel nett irdu naraw illi l-Ewropa trid tqum fuq saqajja bil-forzi tagħha stess biex bekk il-pajjiżi tagħna jkollhom is-saħħa biex jagħtu xogħol anke lill-oħrajn. Grazzi. Skadilek il-ħin. Issa l-Onorevoli Van vandestek għal-membri mhux affiljati għal-minuta. Grazzi ta' sew sinjora Presidenti. Il-partit tiegħi jgħid biċċari li aħna kontra l-politika Ewropea l-immigrazzjoni u għall-eżil. Issa għandna kabinet fil-pajjiż tagħna illi qed jiffoka aktar dwar l-immigrazzjoni illegali U din hija feta kompli. Aħna dejjem ridna niżguraw illi l-istati membri jkollhom aktar kompetenza, aktar abiltajiet biex eh, dan jindirizzaw. Din m'għandix tkun kwistjoni tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li jkunna proċeduri ta' applikazzjoni unika jkun aktar faċli li nies jitħlu f'Unjoni. Il-klassi tal-elit biss tista' tindirizza din il-kwistjoni. Jiena ġejt elett mill-Olandiżi u mhux minn persuni li eh, jixtiequ jidħlu, jixtiequ jiġu fl-Unjoni Ewropea, grazzi. Issa, ser ngħaddu l-kelliema li fadal fuq l-lista sur bużuti la żewġ minuti. Jura President, Nixtieq nibda billi nifraħ lil Veronique Mathieu għal xogħol kbir illi għamlet biex waslet għal dan ir-riżultat. Kien xogħol verament importanti fuq suġġett kif qalet il-Kummissarju Malmström tassew kumpless. Irrid ngħid li għall grupp tal-Partit Popolari Ewropew irridu nikkoperaw fil-qasam tal-immigrazzjoni legali kemm il-darba tkun ċara illi qegħdin inħarxu l-attakk tagħna kontra l-immigrazzjoni illegali għaliex naħseb waħda bilfors tmur mal-oħra. Fl-istess ħin però aħna nirrikonoxxu wkoll li wieħed mill-lodda li nistgħu nużaw biex nattakkaw l-immigrazzjoni illegali hija billi nipprovdu opportunitajiet tajbin u ċari ta' immigrazzjoni li tkun regolarizzata kif qegħdin nagħmlu propju eh, f'dan il-każ. Rrid infakkar ukoll però kif qalet eh, Veronique Mathieu illi t trattat ta' Lisbona tana poteri ġodda f'dan il-kamp, imma tagħna wkoll responsabiltajiet ġodda. U meta tagħna responsabiltajiet ġodda jeħtieġ illi aħna nerfgħuhom. U dan il-Parlament għandu jerfa' dawn ir-responsabiltajiet anki billi jkun kapaċi jaċċetta kompromessi mal-Kunsill tal-Ministri. U biex naċċettaw kompromessi mal-Kunsill irridu bilfors naċċettaw xi pożizzjonijiet tal-Kunsill bħas salvagwardji li l-Kunsill jixtieq iżomm fil ħruġ ta' dawn il permessi eh, skont din id-direttiva. naħseb hawnhekk tqum allura kwistjoni ta' trattament ugwali. irridu naċċettaw illi biex nilħqu ftehim mal-kunsill irridu naċċettaw bilfors illi l-kundizzjonijiet mhux neċessarjament dejjem ikunu l-istess. però fl-istess ħin u nagħlaq b'dan il punt għal min jgħid illi qed naġlu wisq jew inkella lest jivvota kontra għandu japprezza illi mingħajr direttiva bħal din nispiċċaw sitwazzjoni illegali illi żgur ma tagħmel l-ebda dinjità lil ħaddiema li jkunu f'pożizzjoni illegali. Grazzi ħafna. Grazzi sal għal minuti. Grazzi. Il-ħinti jaddejem jitwal. Ser niprofa nimla 3 minuti. Jina naħseb illi l-kollegi mill-grupp SND, Is-Sur Serkas, Senjora Blinkeviċuti. Tkellmu dwar din il-problema ewlenija għal-grupp tagħna dan il-pakket din mhix biss dwar il-kwistjoni ta' trattament ugwali jew il-pajjiż toriġni dan inna niddiskutuh Imma hemm il-kustjoni wkoll ta' nuqqas ta' loġika dwar fejn insabu aħna llum. Għandna pro proposta ta' applikazzjoni unika illi tiġi wara blue card u wara sanzjonijiet fuq eh, min ħaddem dan ifisser li għandna pakkett illi għandu intenzjonijiet tajbin għandu approċ orizzontali, iżda aħna mhux qed ikollna dan l-approċ orizzontali għaliex ninsabu f'sitwazzjoni fejn is-Sinjura Matteo qed tagħmel biċa xogħol tajba b'dak li għandha disponibbli imma stess fid-diskors tagħha qalet illi aħna ridna approċ globali imi sanna approċ settorjali u dan l-approċ settorjali huwa eżattament dak li Sur Lambert, Sinjura Lambert kienet imħasba dwaru għalek. Illum ninsabu f'sitwazzjoni fejn il-grupp tagħna huwa mħasseb ħafna dwar l-isfera tal-impjiegi dwar il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini u kif qalet il-kollega Roblin kif iċute, aħna għandna problema kbira bil-kategoriji ta' ħaddiema li huma inklużi f'din il-proposta u għalhekk għanna il-ħadima stazzjonati, l-interkorpi trasferis, il-ħadima staġjonali u iwa il-beneficjari tal-protezzjoni internazjonali l-koll huma esklużi u aħna ser namlu dawn l-emendi għada minn grupp tiegħi biex noħolqu permess uniku illi u eżattament dwar dan jekk ikunna permess uniku illi ma jagħmilx dak illi jgħid li ser jagħmel mela allura huwa ma jkollux approċċ għall-entrata baż vast jekk dan ma jkunx hemmhekk mela se jkollna problemi tal-forza tax-xogħol u problemi oħra li aħna rridu nsolvu bil-politika komuni minnaħa l-oħra aħna napprozzaw illi minnaħa tal-Kumitat Libe eh, jingħad illi l-approċċ settorjali u l-approċċ rridu naħdmu dwaru u għalhekk dawn ser jiddaħlu iżda ma nistgħux inwaħlu fil-grupp tagħna illi għandu l-prinċipju ta' trattament ugwali u pajjiż ta' oriġni fil-qalba tal-attivitajiet tiegħu u rajt isolvi din il-kwistjoni li tgħid il-verità li qed nagħmlu l-affarijiet ħażin u dan qed nagħmluh għaliex m'hawnx in-nies preżenti hawnhekk illum biex jisimgħu l-argumenti tagħna. Qed nitkellem dwar il-Kunsill, il-Kunsill ma rridx jitratta dan b'mod orizzontali u issa għandna dan l-approċċ frammentat. U għalek dwar il-permess uniku aħna nifmu l-approċ globali u l-xewqa ta' reporter biex dan jaħdem iżda da sen resqu l-emendi tagħna bil-bona fede tagħna biex ikonna permess uniku illi jkun permess uniku ta' bilħa ikopri il-nies kollha jridu jaħdmu fl-Unjoni Ewropea ikun permess uniku realistiku illi ta' bilħa jaħdem għall-istati membri kollha u kol idum fi żmien ikun wieħed dejjemi. Grazzi tassew. Issa nervu li Meisner għal żewġ minuti. Grazzi ta' sew, Signor President. Jina jkolli ngħid illi jien ili għal din l-aħħar sena fil-Parlament u jiena trattajt ħafna dossiers iżda dan huwa l-iktar dossier diffiċli illi jiena trattajt. Ikolli nirringrazzja l sinjora Mathieu, is-Sur Serkas, iż-żewġ rapporters, miż-żewġ komitati involuti. Din hija ċentifika xjentifika għaliex ovvjament għandna ideali jien rridu illi kull min jgħix u jaħdem fl-Ewropa jiġi trattament b'mod jiġi trattat b'mod ugwali. Naħseb il-koll naqblu li hekk irridu. Il-kwistjoni hija kif se nimplementaw dan kollu. Hemm min diġa qal illi aħna rridu politika ta' ażil ta' migrazzjoni komuni wara li daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona għandna l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u neħtieġu kol din il-politika raġunijiet ekonomiċi. Għanna l-migrazzjoni ekonomika għanna bżon ta' ħaddiema kwalifikati, imma għanna bżon ta' ħaddiema oħrajn ukoll. U għalek, bażikament l-iktar ħaġa tista' toħloq konfużjoni hawnhekk huwa kif nistgħu ikon approċċ għal dan. L-istati membri fil-disajnijiet qalu rridu nwafqu politika komuni, iżda m'għandna xejn fuq il-mejda qudiemna bħalissa dak li għanna huwa kompromess illi aħna ma tantx aħna sodisfatti bih iżda wara kollox huwa kompromess. U jina naħseb huwa kompromess illi nistaw nadattaw, nista' nifhem li hemm min jgħid li neħtiġu aktar żmien biex dan indirizzaw. Jiena interessat interessata li niżguraw li kulħadd ikollu aċċess għall edukazzjoni u taħriġ ulterjuri biex kulħadd ikun jista' jaħdem fis-suq tax-xogħol imma dan jikkonċerna lilna wkoll bħala nies li nħadmu li neħtieġu l-ħaddiema. Dak li għandu xaqsam is-sigurtà soċjali pereżempju fejn għandna sistemi differenti ħafna fl-istati membri. Aħna lanqas nistgħu naqblu fuq livell Ewropew dwar dan. Allura kif ser ikona proċedura unika, proċedura waħda għal kulħadd, anke kieku tassew nixtiequ naħseb li hija xi ħaġa tassew qarriqa tassew diffiċli. Inna naħseb li dan il-kompromess li għanna mux kompromess daqsek ħazin, għallin għasanna xaħġa rridu nivvotaw favorih. Grazzi tassew, issa l-onervoli flow 3 minuta Iva, irridu nammetta, nammettu li was Trump li nibdew direttiva permezz ta' garanzija l afas xikunem ikun hemm aċċess sieħa drittijiet ta' vera l ħaddiema kollha. Isma' qegħdin nibdew b'xi esklużjonijiet diġà fi Kun hemm mixteri kollu ċertu opportunitajiet. Iridu nkopru l-immigrazzjoni illegali. F'selezzjoni siħa nkopru kollox. U jisu kullħat sejjina ta' dritta porta għal ċertu drittijiet kont minu. iktar ġittijiet tal-ħaddiema tfisser iktar effiċenza ekonomika u iktar koeżjoni soċjali. Iktar benefiċċji għall-immigranti għal soċjetajiet kollha. Kien hemm studju li qal regolament eh, regolamentazzjoni ta' 600 ħaddiem li ma kienx regolizzat ġewwa Renju Unit. Dan kien kellu jagħti 6 biljun lira stellina lil eh, treasurer tar-Renju Unitu. Din sfida kbira ħafna. Grazzi, is-sur soggor għal żewġ minuti. Grazzi. Naħseb li l-kol naqblu li fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea illum l-immigrazzjoni ekonomika hija fenomenu kbir. U għal eh, persuni minn pajjiżi terzi eh, irrid ikollna approċċ tajjeb kif suppost allura dan il-fenomenu jilqa rekwiziti ekonomiċi, sviluppi demografiċi u kol namlu pressjoni, li għamlu pressjoni fuq il-suq ta' xol u l-aħħar ikun l-immigranti, il-ħadima migranti. Aħna irridu li din l-immigrazzjoni jessir f'qafas legali. Irridu konna kontroll tal-kondizjonijiet kollha u irridu nassiguraw li l-immigranti ikollhom drittijiet drittijiet tajbin u jkollhom sigurtà legali. Din hija importanti ħafna f'din il-proposta din il-kwistjoni ta' bażi komuni fir-rigward tal uh, drittijiet indaqs għal ħaddiema immigranti iżda wkoll għal ħaddiema nazzjonali normali. Irdu nkoll nidu konsiderazzjoni bosta fatturi għaliex hemm ħafna tensjoni fl-Istati membri għaliex hemm ħafna ħaddiema immigranti minn kulturi differenti u allura rridu nassiguraw li din il-bażi komuni ma twassalx għal diskriminazzjoni. Migrazzjoni ħaddiema migranti legali jistgħu jagħtu kontribut tajjeb ħafna u ma jridu jaħdmu, jridu jedukaw l-ulidom, jridu jihdu sem fil-soċjetà u hemm ħafna iktar minn sempliciment ix-xogħol. Irridu nassiguraw li ma jkunx hemm zbilanċ fir-rigward ta' demografija. Allura rridu nieħdu konsiderazzjoni d-dimensjoni kulturali. Dan ifisser li jkun hemm rikonoxximent reċiproku tolleranza u solidarjetà. Is-sur kofferati kjoġbok. Grazie. Grazie President. Nasib il-soluzzjoni għadik li nitkellmu dwar hija waħda l ħazina Inġusta, speċjalment prabta mal-pajjiżi pajizi vulnerabbli, speċjalment qed etta meħsar li nanfusna. Għalix, hemm il-kontradizzjoni bejn li wieħed jiddiskuti permess wieħed kif ukoll nibdew mill-eċċezzjonijiet li nagħmlu. L-esklużjoni minn dawn il-persuni li jaħdmu um, mhux kuljum li huma wkoll Ija, Hija hija kwestjoni wkoll ta' nuqqas drittijiet tem għal ċittadinanza kif ukoll għal permess. Permess. Hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar soluzzjoni li għandha tista' tiktar t-wasal għal dumping għaliex ir-realtajiet huma kollha differenti imma għaxa jkun hemm differenzi kbar li se jinħolqu bejn ċittadini oħrajn u aħna rridu niddiskutu il-suġġett tal-attivazzjoni tal-rapporti għal dawn il-persuni li jaħdmu f'xi drabi fil-sena biss. Dawn huma biss ukoll Ewropej. Imma jekk il-kondizjonijiet tal-Ewropa ħemlu għam differenti minn ħaddieħor, mela huwa ovvja illi dan ħar ikun hemm ħajwassal għal uh, soluzzjoni minn li għazvantaċ taħħom li jfittex eh, jfittxu l-negozju gbar. Dawn il-kumpaniji multinazzjonali, eh, ovvja jekk għandhom ħajkollhom kondizzjonijiet li huma ħjar għalihom. Ħajużawhom għax dawn jistgħu jimpjegawhom taħt kondizzjonijiet li applikaw fl-pajjiż ta' oriġini tagħhom imma li huwa aktar għal vantaġġ tal-negozji tal-Ewropa. U dan jista' jwassal mhux tad-dumping li kif nafu aħna ta' kuljum imma anki jaħloq differenzi bejn ċittadini. L-Ewropa qatt ma kellha dan it-tip ta' differenzi. La laqas fi storja tagħha iktar riċenti. U allura din hija kwestjoni fundamentali u għalhekk li dispożizzjoni għandu jinbidel minn fuq s Nun Herr Coelho für zwei Minuten. Grazzi Sur għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur uh, Signora President, Kummissarju, kollegi. Ejjew inkunu ċari dwar din is-sitwazzjoni. Hawnhekk qegħdin nittrattaw ftehim li l-koll nixtiequ li kollna u r risposta hawnhekk però titkun le. Però xorta waħda dan huwa pass fid-direzzjoni tajba. Anka jekk ma toġobniex l-ideali ma jġbuniex ċertu ideat. Rridu nirrikonoxxi però ċertu drittijiet. Kif qalet is sinjura Mathieu, hemm messaġġ politiku li rridu ngħaddu, din mhijiex kwistjoni tal-Fortress Rurib, aħna ma rridux nibbażaw fuq li nafusna fuq kwistjoni repressiva. Irridu naraw, per eżempju, Stokkolma għandha politika flessibbli tal-immigrazzjoni. Irridu nirħu ftehim mal-Kunsill kemm jista' jkun malajr. Anke jekk jiena naqbel ma' Sophie Indveld, l-Istati membri ma jridux jitkellmu dwar politika tal-immigrazzjoni konġunta. Però xorta waħda jridu nieħdu pass wieħed il qudiem irridu neħu il-frontieri interni bej l-istati membri narmonizzaw il- ċertu fatturi nassiguraw li ser ikunem hemm trattament ġust għal kulħadd. Irid ikonna set ta' obligi. Jekk aħna naraw residenza u xogħol u naqduhom flimkien f'permess wieħed dan ser jittejjeb l-effiċenza u ser jgħin il-ħaddiema lil min jimpliega u wkoll il-legalità ta' dawn il-ħaddiema u r-residenza tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Sinjor Sirek kien żewġ minuti. Grazie Presidente. Grazie President. L-aċċess għax xogħol legali issa huwa bista għal ċertu kategoriji ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. Mhux kulħadd jista' jieħu vantaġġ ta' din l trattament indaqsa l-aċċess tax-xogħol U f'dan il-kontest l-Unjoni Ewropea trid tiċċaqla biex tigarantixxi trattament indaqs kemm ċittadini ta' pajjiżi terzi li qed jgħixu legalment fih dan l-Istati membri kif ukoll għal benefiċjarji tal-kwalifika ta' rifuġġjati jew persuni li jeħtieġu ħarsin internazzjonali skont id-direttiva 83 tal-29-2004. Aħna rridu naraw li hemm talba biżejjed tal ħaddiema staġjonali biss għax jitħallas inqas jew li kollu kondizjonijiet inqas għal minn ħassiħor li jqabdu għal istess xogħol. Per eżempju jidun qisu ir-riskju li għandhom dawn il-kumpaniji kbar meta jmorru l-Marok, per eżempju t-Turkija bħal Cadet Quarters u jibbatu n-nies li jaħdmu mekka xi huwa iktar li qablilhom imma jiġidu konna ġustizja soċjali u li garantixxu l-ħarsin tal-ċittadini f'termini ta' ħlas, kondizzjonijiet ta' xogħol u sikurtà soċjali hija fondamentali. Għalhekk aħna rrid naru illi dawn il-ħaddiema staġjonali mir-rifuġati u l-ħaddiema rashom dawn għandhom jgħu taħt direttiva u jridu nagħmlu dawn differenzazzjonijiet ħajdin ħadd tkun prekluża ħafna grazzi. Good evening, my dear colleagues. I've just... Uh, Lejla tajba, kollegi, għadni kif wasalt minn Frankfurt kien hemm ħafna traffiku. U nispera li mhux ser nagħmel żbali waqt li qed nippresedi nilqa. Nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Sarja għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Euroopasta on vuosisatoja. Grazie, President. Għal ħafna sekli l-Ewropa rat li ċittadini jatilqom il-kontinent Ewropew u jmorru jfittxu xogħol x'imkien ieħor jaħarbu wkoll mill-persekuzzjoni politika jew reliġjuża. U issa Is-sitwazzjoni fl-Ewropa hija bil-kontra li qed nippruvaw inżommu n-nies barra mill-Ewropa, nies ġejjin minn pajjiżi oħrajn. Irridu issa nissiguraw li jkun hemm permess uniku li jingħata. Però forsi nistgħu jista' jkollna atteġġament aħjar permezz ta' approċċ tutoriali u dan jista' jassigura li ċertu kategoriji ta' ħaddiema jkollhom iktar sigurtà. Aħna pero bħalissa għandna keos sħiħ. X'tip ta' politika tal-immigrazzjoni rridu? X'nies ġejjin bil-blue card, hemm ħaddiema staġjonali oħrajn li eh, għandhom posting fil-kumpanija mbagħad imorru f'pajjiż ieħor, ma ma nistgħux ikollna l-istess regoli għal ħaddiema kollha. Għatta nies Diġa semmew il-fat li xi kategoriji ta' migranti jomx kopruti minn din id-direttiva u din mhijiex aċċettabbli irid ikollna trattament ġust u l-istess għal kulħadd. Aħna m'għandniex nippermettu li xi nies ikollhom xi preferenzi, nies jiġu aċċettati u oħrajn le. L-SND għamlu xi amendi u nispera li l-vot permezz tal-vot votazzjoni għada dawn l-emendi għaddu. Dan huwa suġġett importanti ħafna. Nispera li nkunu nistgħu nilqgħu dawn il-ħaddiema u jkollna dispożizzjonijiet aħjar u iktar ġusti għal kulħadd. Grazzi. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Regner. Grazzi ħafna. Lejla tajba, President, Kummissarju, l-idea ta' One Stop Shop nil-qawa. Din importanti għal xi stati membri fosthom l-Awstrija għaliex aħna pajjiż fil-permess ta' residenza tingħata minn awtoritajiet waħda awtorità partikolari dik tal-affarijiet barranin u il-permezz ta' xogħol um, huwa maħruġ minn awtorità differenti għal daqstant din eh, taffetwa direttament eh, l-ims l soċjali għal daqstan dawn għandhom jiġu inklużi eh, direttament f'din il-kwistjoni. Trade unions sissa ma tantx ġew involuti f'din il-kwistjoni. Ħafna nies qalu l-politika tal-immigrazzjoni għandha ġiġi meqjusa kollha kemm bħala ħaġa sħiħa. U kontrarju għat-tattika tal-Kummissjoni li qed tevrava daħħal ċertu affarijiet uh, bil-moħbi jew taħt il-prinċipju tal-country of origin. Xtieq ngħid ħaġa dwar id-dokument. Jekk inti jkollok card, din ma jkollix l-informazzjoni kollha meħtieġ għal daqstant għandek bżonn ta' kard sekundarja u allura trid irridu nipproteġu lil ħaddiema u nipprevjenu wkoll kompetizzjoni inġusta li tista' tkun favorebbli għal xi Eh, persuna li qed jimpjega li jrid jimpjega n-nies eh, mod per pereżempju. Grazzi ħafna, issa wasanna l-proċedura tal-catch DI. Is-Sinjura Omen Reuten. Grazzi, President. Jena nixtieq n kellem xi tliet darbiet f'dan id-debattitu jider li inni nisni ma tkellimx fil-dimensjoni soċjal ta' din il-kwistjoni. Nishtiq ngħid lill-kollegi kollha, dan kien din kienet l-emenda tiegħi li trattament l-istess għal kulħadd li għandu permess, permess uniku, ġifieri dak tax-xogħol u ta' residenza ikun hemm garanzija. Meta taraw li dan meta ma jkun hemmx garanzija, President. Ma stax tatuni dettalji konkreti, jiena rajt ħafna press reports. Aħna rridu nuru x'nu mal-fatti. Ħaddiema staġjonali titħorġu bi proposta għal ħaddiema staġjonali, allura ma tistax tajt li fir rigward tal-posted workers nistaw nibnu kumpanija f'pajjiż terz u mbagħad f'daqqa waħda. Mbagħad se jkun hemm kundizzjonijiet żdien hemmhekk. Irridu nżommu mal-fatti, għax dawn l-affarijiet mhux vera. Żassula Zasszólások rendjén Marinescu urna adom mega a szót. Grazzi. Nadu għas Sur Marinescu. Permisul unic va facilita demersurile administrative. Grazie, President. Il-permess uniku se jritejja bil-proċeduri tiegħek bil-kontrolli tal-immigranti ekonomiċi skampju ta' dejta informazzjoni u ukoll il- suq tax xogħol. Din il-proposta leġislattiva però solvi l-problema, solvi nofs il-problema. Fir-rigward tan-nies li jitlu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, Da ma jkopix eżattament l-aspetti ta' drittijiet tal-xogħol u non inklużjoni ta' ħaddiema staġjonali u nies li eh, jiġu trasferiti f'dan il-kumpanija tagħhom stess. ma m'għandniex ninsew li aħna t-nikrejaw xogħlijiet ta' drittijiet ta' persuni minn pajjiżi terzi li jridu jahdu iżda li m'għandhomx suq ħieles għal residenti kollha Ewropej. Grazzi. sar nati il-kelma kelma Kellemani missal minuta kjoġbok. I den här debatten. Den handlar också om... Grazie, President. Ħafna nis kien xiskan budu l-kwestjoni, iżda kwestjoni ta' bilanċ u konflitt. Għaxet nitkelmu fuq żmien qasir u żmien twil. U rridu niftu eċezzjonijiet, ħan eh, eh, niftu eċezzjonijiet li wassal għal stat tal-sira, bazzikament. Jew stat ta' jasar. Bazzikament, u dal dak nxaqsam il-posted workers. Għawnek, eh, nitkelmu dwar il- direttiva de maximis nistaw nejdu, u s-situazzjoni waslet għallar jkun hemm katastrofi soċjali floqsma kollha illi se jippreferu issa iktar iħadmu il-ħaddiema staġjonali illi ħajkollu impatt fuq il-suq kollu tax-xogħol u dan ħaj ovvjament ħajniżel il-pagi. Jiena illi gruppi bħal PPU għalde. Irridu jappoġġew proposti sabiex ma jkunx hemm konflitti soċjali. Grazzi, signor Alfano. Grazzi il-18 ta' Deċembru tal-1990 il-ġusma u għadda ta' Konvenzjoni Nazjonali fuq id-drittijiet tal-ħaddimma migranti u il-familji tagħhom. Din il-konvenzjoni tirrappreżenti wieħed mill-ikbar strumenti fuq tal bnidem tal-Istati Uniti. Sfortunatament, wara 20 sena ħadd mill-Istati membri firmaw jew irratifikaw din il-konvenzjoni li narfu il-kudizzi ta' ċittadini ta' pajzi terzi li jgħixu jaħdmu regolarment fil-Unjoni Ewropea trid tkun priorità ta' Ewropa illi tiġilet kontra l-sfidi ta' integrazzjoni u illi ehm, tiġilet ta' tal-bnedmin. Nitlopaw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 Grazzi, President. Aħna għawek qed nitkellmu dwar sitwazzjonijiet li huma differenti ħafna hawnhekk. Ehm, persuni migranti ma' pajjiżi terzi, ħaddiema staġjonali u inkella nies li għandhom posting. Dan huwa pretest għal regolamentazzjoni unika. Hawnhekk dak li qed nagħmlu aħna qed nagħtu legalità lis social dumping u l-prekarjetà soċjali fis-suq tax-xogħol u qed indaħlu kol appoġġ għal diskriminazzjoni qed nagħmluhom legali dawn l-affarijiet għal dan din l-abbozz tad-direttiva ma tistax tiġi approvata, aħna għandna bżonn intejbu drittijiet ta' dawk il-ħaddiema li diġà qed jagħtu fl-Unjoni Ewropea. Jekk dawn kellhomx posting jew inkella u miex ħaddiema staġjonali jew inkella u miex ħaddiema full time. Aħna rridu nirrikonoxxu drittijiet tagħhom. Dun inkludu wkoll l-konvenzjoni internazzjonali, protezzjoni, drittijiet fid-direttiva. Il-Kummissjoni għandha tikkommetti li l-annifisa u tagħmel dan. Grazzi. Sur Paxka, innovazzjoni ekonomika li hija magħrufa f'pajjiżi sinjuri tal-Unjoni Ewropea hija fenomenu u hija parti parti mill-immigranti illegali hemm dawk legali u spiss dawn ikunu esposti għal xi diskriminazzjoni jew esploitazzjoni l-attentat biex norganizzaw aħjar u nintroduċu regoli ġodda xi ħaġa eh, permezz direttiva hija eh, xi ħaġa pożittiva fiċ-ċert. Ovvjament dawn l-immigranti li ser jiġu hawnhekk ser jaċċettaw dawn ir-regoli U mannix inkunu l-lużi li din id-direttiva ser solvi problema ta' dawk l-immigranti kollha li ser jiġu hawnhekk kifittru xogħol, iżda għandna xi fatturi ħżiena li qed niffaċċaw għal hawnhekk u allura din id-direttiva tista' u tkun waħda pozittiva, grazzi. Sean Kelly kif jixxel. Grazzi sew mela issa naddu minnu fih assur Junker minuta. John Kelly. Grazie President, aħna aħna eh, proverbju Ferlandis jgħid li u dan ma ġiex interpretat u nista' rini ringrazzjaw ir-rapporter ta' xogħlu. U għalek nix rridu nejdu illi dan ti prova jġib miaw iktar ġit ris l-dinja. U aħna rridu naraw illi il-kulħat ħajġi intrattat bl-istess dinjita u rispett daqs kiku ċittadini na kienu f'pajjiżi terzi. Waqt li din mhijiex perfetta hija pass u pass fitri triq it-tajba u jiena nilqaha u jiena nixtanejt irrinagrazzja l-Sur Morix, il-rapporter. Most egy kis késéssel Szerkász képviselő úrnak adom meg a szót. Grazie, stessa kazna għatart. Grazie, grazie President. Mux nuqot nerġa niftaħ dibattitu ma' Signor Reuten, imma nishtiq nifoka fuq xi punti speċifiċi hawnhekk. Ħadd hawnhekk mod qed jissogra xogħol ta' ħaddieħor Naħseb sinja rajt emmet xogħla tajjeb sew fil-Kumitat ta' Pik. Ires etem, jekk inti tgħidli jekk ires endi li tejbu sitwazzjoni, le, l-affarijiet ma marrux l-aħjar, anzi daħlu punti il-kunsil illi kunsil ma rridu, ġoħlu punti il-kunsil ma rridux. Bħala tek, huwa tekst miktub tal-kunsil. Naħseb li kon ħafna iktar u e, e, naħdmu fuq kunċett ta' gwaljanza mill-Kommissjoni hawnhekk. Il-Kunsill mbagħad minn naħa l-oħra qed jiskartaw kollox anki is-96 punt. Nixti ringrazzja il kommissarju u s-Sinjura Alfen Reuten. Hija persuna eċċellenti imma fl mill aħħar ħarġet mill-istess ħaġa li ħarġu biha il-Konsil. Grazzi, Signor Eman skużani, ma nistax intik il-ċans li titkellem għax wasannat minn dibattitu Issa nadu Signora Malmstrom għal fisem il-Komissjoni. Grazzi ta' sew, Iva, fil-fatta kien dibattitu tajjeb ferm dwar l-ambitu ta' dan. Għanħsib eh, kullħat jaf li kummissjoni kiku kienet tixtieq li kollha approċċ globali hawnhekk. Ovvjament aħna proponejn dan, il-preċedessuri proponew dan, ħafna snin ilu kien mod impossibbli illi aħna nimxu u għalhekk kellna nieħdu dan l-approċ settorjali ma jittaġobnix imma aħna hekk biss nistgħu nimxu l qudiem Huwa neċessarju għaliex għandna dawn il-ħaddiema ta' pajjiżi terzi u li qegħdin jagħmlu kontribut siwi għall-ekonomija tagħna u jdu nħarsuhom. Però bil-kontra għal xi għal xi wħud, irid ngħid għedin ħna qegħdin nisabrixxu il-prinċipju ta' ġustizzja ta' trattament indaqs f'kull qasam anki fis-salarji u trattament. La darba tkun adattata tkun għodda importanti fejn biex kun nistaw nġildu għal ħarsin ta' dawn il-ħaddima u kontra social dumping. ħadd ma jrid social dumping, jrid nħarsu dawn il-persuni. Rigward il-kategorija ħra ta' ta' ħaddima dawn mhux qegħdin jidahlu f'proposti pal pereżempju l-ICTs u ħaddima staġjonali naqbel li jridu ħarsu 100% għalek qabel issa il kommissjoni res żew strumenti differenti għall-ICT, l-Inter Corporate Transferees u kif ukoll eh, l-ħaddiema staġjonali. U dawn huma hemmhekk biex inħarsuhom. U eh, naħseb li jintom pala komitat jħtamlu l-almu taħħom illi taraw illi dawn u kol jieġu mħassa. U bekk nkun istaw nirxu flimkien fuq dan il-punt. Jina naf ukoll illi għaw xi gruppi fostna illi kieku xtaqo li jaraw il jaraw li neskludu l-posted workers hawnhekk. Din id-direttiva qed niddiskutu llum qed tipprova tevita mhux toħloq diskriminazzjoni. Għalhekk ejja nittrataw din il-kwistjoni tal-posted workers ehm, separatament, mhux dan il-kontest. Aħna il-kwal komissjoni ħannidu evalwazzjoni ta' impatt hawnhekk li hija reviżjoni tal-Posted ehm, Workers Directive u ħset d-sena d-dihla u ħanħarsu lejn l-ambitu ta' din id-direttiva fid-daw ta' revizjoni tal-Posted Workers Directive. il komissjoni u koll dwar mistoqsija ta' kollega tagħna taħseb li dan ħajkun da importanti illi konna regolament aħjar u trasparenza aħjar l-implementazzjoni ta' ħafna direttivi tkun tajba lina, għal-Parlamenti Nazzjonali, għal-ċittadini tagħna, u din hija ħaġa li jiena ntennuha. U anki nejdu għal il-Kunsill. U aħna bħala Komissjoni lesti ili nam ħarġu stqarrija, iżda ma qas marridu nipperikolaw eh, jekku possibbli kuna deċiżjoni għada fuq din il-kwestjoni, iżda ħankomplu nistiltu għalija u l lura għalija u ħafna kustjoni toħraj. Allura l-darba oħra suċer, grazzi ta' dan id-dibattiru, grazzi ta' xogħol illi u sforzi illi jintom kontu għattamilu u nittama illi kuna nistaw nilħu vot pozittiv għada, grazzi. Grazzi, Signora Kommissarju, mela, ilsa, l ma mux lanqas, naddi għal Veronique Mathieu, il reporter Grazzi, President, Kommissarju, Intom weġibtu eh, bisħiħ għat 23 kollega li tkellmu dwar din id-diskussjoni fit-tekst tagħna s-sur serka so jien nistgħu biss nirringrazzjawk ta' dan u nirringrazzjaw rapporters kollha, l-gruppi politiċi kollha li ħadmu fuq dan it-tekst li jiena nitkellmu dwaru, kena kooperazzjoni eċċellenti is-sena kollha. Iżma din il-kooperazzjoni jista' forsi ħadet inna sena, u iħor staħan temmu fija bil-presidenza belġana u ningrassja Sunjura Malmström ta' dan għaliex tant ta' attenzjoni lil dan id-dokument u ningrassja tim tagħha fil komissjoni kif ukoll fil-Konsil. kena reazzjoni pozittiva ħafna minn tagħhom, ningrazzja li kollegi kollha wkoll li tkellmu llum. Jien Jinxat ngħid li għandna vot dwar l-ewwel fuq l-ewwel qari dwar dan għada. Dwar il-kompromess, issa kompromess għatma ħajkun 100% sodisfaċenti. Ikun għatam kollegi li rridu ntaffulhom xi ħsibijiet un tamal li jintijiet kommissjoni ser tamel dan fil-fatt sinja flutħa li qalet illi li eh, jekk nibdew rapport bl-esklużjonijiet eh, hija ħaġa ħażina, ħirdu niftakru illi il-ħadima kollha li huma suġġetti dawn l-eskużjonijiet huma koperti b'direttivi oħrajn, ma ġon qegħdin nħallhom barra hawnhekk. Mhux qed inħallu barra ċittadini ta' pajjiżi terzi. Kollha qed jaqgħu taħt direttivi oħrajn. U raħa rapport għadu għal vot għada nittamaw li tkun ħadda pożittiva għal għal ċittadini kollha li ħajaħdmu fil-Unjoni Ewropea. Grazzi, mela, nawguralkek kull suċċess għada, nisaw nidu u dan, nal-pod dibattitu, u ser nivutaw għada wara l-ofsenar fuq dan il-punt. Ningrazzjaw